Om illi il-votazzjoni fu il-rapport ta' Sur Martin isir nar l-erba u sezzjoni li mis hija dik ta' għada fid-disa mid-disa sassija u mill-tlieta ta' war nofsinhar sa' nofsin lejl Għandkom l-agenda fid-dokument ta' sezzjoni kif ukoll fuq il-website. Grazzi ħafna, is-sezzjoni hija magħluqa.